namel għandin informakom li rċivejna proposti għal nomini għal komitat u delegazzjonijiet daw se jitlu fil-minuti ta' dis-sessjoni. Jekk memx min, min